I hope that everybody has kissed everybody so we can proceed. Nittama li kulħadd biss il-kulħadd jgħid il-President u nistgħu issa ngħaddu għall-ispjegazzjonijiet tal-vot. L-Onorevoli Manikins, kollegi, se nibdew bil-spjegazzjonijiet tal-vot u issa rridu nisimgħu lill-kollegi. L-Onorevoli Sandra Kanjete se jikkommenta l-Onorevoli Mamikins. Grazzi, President. Jiena rrit najt li l-istorja tal-Europa u rritna li kienem bżon illi nemendaw ftejmiet differenti biex